għamilt tħabbira dwar deċiżjoni mresqa mill-Kumitat MV il-skadenza 24 sija għaddit bekk l-applikazzjoni ta' regola 105 paragrafu 6 ta' rekomandazzjoni issa approvata. ukoll kolliġi publikat bit-testi adottati il-biraħ għadanzi il-ħamis 18 ta' jannar 2018. Issa